ċittadini Ewropej anzi l-gvernijiet Ewropej iridu jilħqu danijiet li wedu bħala xadu rapporter qed nara ċertu prioritajiet anke f'dak għandu x'qasam ma' żvilupp fil- fil-qafas budgetarju li qafas budgetarju li jkun bilanċjat irridu nikkoperaw iktar għal drittijiet tal-bniedem u biex inkunu nistgħu Eh, indirizzaw id-diskrepanza demokratika li qegħdin ngħixu fiha. Irridu ninvestu iktar fid-drittijiet tan-nisa u anke għal s-saħħa riproduttiva u drittijiet sesswali. Irridu ninvestu wkoll iktar fil-klima din hija xi ħaġa fundamentali f'dan iż-żminijiet u ma nistgħux nagħlqu għajnejna meta qegħdin jiżdiedu kriżijiet madwar id-dinja u qegħdin jiġu mbittati aktar nies biex jaħarbu minn pajjiżhom fadal inqas minn 10 snin sa meta jiġu attwati l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli. Jekk aħna nkunu determinati jessa nistgħu naslu r-riżultati. Grazzi ħafna, Sur Howard. Thank you, Madam President. Grazzi ħafna, Signora President. Żewġ mill-prioritajiet għal budget tal-2020 minnaħa tagħna huma l-emerġenza tal-klima u l-futur taż-żgħażagħ Jiena nemmen illi mhumiex min qiegħed fil-politika ma' xjentisti u l-inġiniera illi jippermettulna nimxu l ekonomija li tuża inqas karbonju għalhekk hemm bżonn li aħna ninvestu fihom u ntuhom lodda biex jagħmlu xogħolhom l-investiment tagħhom l-investiment tagħna fix-xjenza u fir-riċerka huma lodda tagħna u għandna insaħħuhom permezz tal-baġit tagħna fi żmien meta l-ekonomija u t-tibdil tagħha taffetwa żgħażagħ hija ġennata illi Eh, ma ninvestux biżżejjed f'dawk il-programmi li jindirizzaw il-qatt fost iż-żgħażagħ. L-approċċ tal-Kunsill sa issa huwa wieħed mhux koerenti tnaqqis illi laqas illi jmur kontra l-prioritajiet tal-Kunsill stess. In-numri l-kbar eh, il-numri l-kbar kieku jippermettu li jindirizzaw sfidi illi jmorru lil hinn mill-frontieri tagħna. Grazzi ħafna. Għandna proċedura catch DI u ħanieħu iż-żewġ kelliema li għandna fil-lista. Nibda bis-sur Mavridis. Grazzi ħafna. Signora President, dal-ħodu fil-Qorti tal-Ġustizja Ewropea il-Kummissarju Ewropew fil-Kunsil tal-Ewropa wera l-evidenza li għandu fuq il-Turkija u każ sħiħ fuq il-ġustizzja li mhix waħda oġġettiva u indipendenti u fejn għandu xaqsa anke intervenzjoni esterna. Il dan il-kummissarju għal anzi jorbot ma' dak li jgħidu l-istati membri fuq il-libertajiet reliġjużi pereżempju fil-Bulgarija u anke fil-Tramuntana ta' Ċipru, id żona okkupata. numru eh, ta' emendi f'dan il-budget u kieku ċittadini Ewropej eh, għandhom jikollhom opportunità li jitkellmu fuq dan il-budget kieku jgħidu le u jina ċert minn dan. Grazzi ħafna Sur Mavrides, issa is-Sur Tomasic. Recesijsko vrijeme važno biti jako oprezan potrošnjom Is-Sinjura Tomasic, fi żminijiet bħal dawn irridu noqogħdu attenti kif nonfqu l-flus, il-flus taċ-ċittadini, anke biex inlestu għall kriżi il-kriżi illi għandna qudiemna bħalma għandna diġà l-evidenza għal dan. 21 fil-mija tal-budget eh, bħala allokazzjoni għal ġlieda kontra il-tibdil fil-klima turi illi forsi anka ma, ma tallimniex mill-kriżi li għaddiet illi ħolqot anka distak kbir bejn it-tramuntana nofsinhar tal-Ewropa. Hemm bżonn li nieħdu ħsieb il-pjaneta tagħna, però rridu eh, naħdmu mal-intraprizi minflok noqogħdu ninvestu fil-programmi pubbliċi li qasbis tifhem kemm jew tara l-effetti tagħhom xi kultant. Grazzi ħafna Sinjura Tomasic. Għad fadal daqsxejn ħin. Allura ħanna ddir Mr. Hartman. Thank you very much. Um, this Grazzi. Dan il-kontinent għandu gratitudini kbira lejn l-Amerika, l-Istati Uniti tal-Amerika u NATO b'mod partikolari. U jina smajt ħafna fuq il-allokazzjonijiet tal-budget tal-2020 u 21 sal-27. U f'dan f'dawn l-allokazzjonijiet hemm ċifra ta' 21 biljun biex ikonna border force għall-Unjoni Ewropea. Jiena nħoss li dina ma nifimiex meta kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea ħlif il renju Unit, l greċa u forsi xi tnejn oħra mhumiex qegħdin eh, jilħqu l-budget l-impenji li għamlu mal-budget tan NATO. U rridu namlu xaħġa illi aħna verament nirrispettaw l-impenji tagħna eh, fil-NATO qabel ma noħolqu forza ġdida għall-Unjoni Ewropea. Illi ħaġa li m'għandniex m'għandux inkunu qegħdin nagħmlu lanqas f'kull ħas. Il-Ministru Tili Kajnen. President, membri onorevoli signori. Jena nishtiq nirringrazzjakom għal dan l-iskambju ta' opinjonijiet ħat noti fuq il-kommenti tagħna. U dat dibattitu wera li għanna xi punti differenti, xi pożizzjonijiet differenti fuq ċerti punti. Però għanna l-istess mira komuni li konna budget robust tal-2020. Jena nistenna l-pozizjoni tal-Parlament bħala bażi li nistaw nużawa biex ninnegozjaw il-ftejim mal-Konsil. Aħna nafu li nistaw norbtu fuq il-Kummissjoni bħala broker biex tinnegozja fin-nofs u t-proponi soluzzjoni ta' kompromess L-Europa għanda bżon budget illi e, e, tara fil-bżonniet ta' ċittadini u dan jfisser illi niprevedu e, illi nefqa kif, kif ekonom bżon fl-istess ħin irridu nifmu illi iċ-ċittadini għandhom iħalsu inqas possiblu jina fiduċjuż illi bil-dedikazzjoni tal-Parlament tal-Kummissjoni kif ukoll aħna aħna jirnexxinna nilħu ftehim fuqtu. Grazzi għal darboħra għall-attenzjoni tagħkom. Herzlichen Dank, Herr Minister Tillikain. Grazzi, Sur Tillikainen. U o u dibattitu u issa nistaw naddu għal punt li mis fuq l-agenda. ċoe, e, mill-Komissjoni u il konsil fuq il-ġurnata ta' memorja tal-Unjoni Ewropea u nisimgħu mingħand is-Sinjura Tuppurajnen fisem il-Kummissjoni. Herzlich willkommen, Ministerin. Signora Tupurajnen, nilqak fil-Parlament. Il-mikrofonu fidek. Grazzi ħafna, Signora President, membri onorevoli. E Suġġett ta' diskussjoni tagħna iwasalna e għal riflessjoni u kif nitalmu mill-istorja Il-reġimi autoritari u totalitari fl-Europa fis-seklu, fl-aħħar seklu huma kapitolu eh, mudlam fl-istorja tagħna. Il-memorja mhijiex sempliċement biex niftakru, hija biex nżummu l-memorja ħajja biex ma nippermettux illi nittraskuraw li orrori tal moddi. E aħna irridu nifmu verament il prezent un, un faslu futur aħjar Eh, allora rridu nifmu bil-fors il-passat. Eh, il-filosofu spanjol George Santanea dawk li ma jistawx jiftakru il-passat eh, se jkollhom jirrepetuh u ma kundannati biex jirrepetuh. L-Unjoni Ewropea bbażata fuq il-valuri komuni rispett għad dinjità umana, libertà, demokrazija, ugwaljanza, stat ta' dritt u rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Dawn huma l-valuri bażiċi ta' soċjetà demokratika u l-pedament tal-proġett Ewropew tagħna. Il-bażi komuni ta' valuri e-, e-, e, permettit l-ikbar periodu twil ta' paċi fl-Ewropa. Sfortunatament, iż-żazax ma batewx taħt totalitari tot, e-, e reġimi totalitari u hemm riskju li joħdu for granted. Kif tafu illi nsaħħu l-valuri komuni u stat ta' dritt b'mod partikolari huwa wieħed mill-prioritajiet eh, ta' fuq tal-presidenza tagħna. Ir-rispett tad-demokrazija għad-drittijiet fondamentali u stat ta' dritt għandu valur simboliku qawwi ħafna u anki kruċjali biex taħdem tajjeb is-soċjetà tagħna u l-politika tagħna. Dawn il-valuri komuni huma ta' kulħadd u jibbenefikaw il-kulħadd. Jina naħseb illi hemm bżonn involvu l-ċittadini u ċ-soċjetà ċivili aħjar biex noħol unjoni tal-valuri għal kulħadd. Jina qed naħseb hawnhekk fuq ġnien, fjuri sbieħ, eh, siġar perfetti, kif Robert Gaker, storiku Amerikan, jgħid, soċjetà organizzata bażata fuq l-istat ta' dritt hija bħal ġnien sabiħ l-ordni naturali skont Eh, dan huwa u eh, hija bħal ġungla mingħajr l-istat ta' dritt, mingħajr ir-regoli, mingħajr l-ordni. Eh, l-ordni iwaqqaf anki iċ-ċittadini jiżviluppaw opinjonijiet li jmorru kontra l-Unjoni minnaħa l-oħra il-valuri, tal-Istat membru u tal-Unjoni ti promuvi rispett eh, u kooperazzjoni u saħħa sens komuni u sens ta' appartenenza. Il-ġimma li għadiet il-presidenza organizzat konferenza f'Helsinki kif nistaw aħni aħna nsaħħu dawn il-valuri Ewropej. U kien hemm kunsens kbir bejn il-parteċipanti illi nuqqasijiet no Eh, kontra l-valuri komuni irrendu is-soċjetajiet tagħna aktar vulnerabbli, internament u esternament. Illum aħna nafaċaw sfidi eh, illi qed ipoġġu soċjetajiet qed jimminaw soċjetajiet ksenofobija, nazzjonalizmu, dizinformazzjoni biex insemmi xi minnhom. Irridu niftakru biex ma ma, ma nirux attratti mal-leħen tal-populisti illi weduna eh, eh, wedit eh, ħfif. Mux biss ma jistawx jisiru realtà ma għedin joffendu l-ċittadini. Dannu huwa li jaqsmu soċjetà f'ċittadini tajbin uħżina edewa uħbib u dana jimxi kontra uh, dibattitu politiku aħna kolla għanna nżidu l-isforti tagħna biex namlu prevenzjoni tal intoleranza ir-razzizmu u l-ksenofobija. Sinjuri, l-Europa diġa ħalset prezz oli għal kontra dal-fenomenu fil-passat. L-esperjenza ta' żewġ gwerer dinji għalmitna biex ma namlu nifukawx fuq differenzi, rridu naħdmu u nistudjaw is-soċjetajiet tagħna mm, talmu il-valuri tal-inklużività u ta' tolleranza u ma rridux ninsew anki l-importanza tal-edukazzjoni biex natu din ir-reżiljenza demokratika, tolleranza, eh, il-ħsibijiet kritiċi. President, membri, Nixtejn ninkonkludi biex unajt li l-Ewropej għandhom jikonċentra fuq l-istorja biex jiftakru il modi billi nieħdu sem fil-protezzjoni tal-valuri nkunu qegħdin nipproteġu il-fondament ta' soċjetajiet kan u l-integrazzjoni Ewropea l-paċi, stabilità, demokrazija u prosperità u fl-istess ħin inkunu qegħdin nikontribixxu għal Unjoni iktar sostenibbli u reżiljenti. Kif tajt il-Presidenza E futur, Europa sostenibli, futur sostenibli. Dani għal-Europa li rridu nibnu għal ġenerazzjonijiet futuri. Grazzi tal-li ta poġġejtu dan l-argument fuq l-agenda u tal-attenzjoni ta'kom. Grazzi. Il-Komissarju Avromopoulos, grazzi, President. Membri onorevoli tal-Parlament, kollegi, jiena kontent ħafna li dan id-dibattitu ġi programmat għaliex memx moment aħjar biex biex l-importanza tal-istorja kollettiva tagħna biex nkunu nistgħu nibnu l-futur tagħna. Qabel u wara l-elezzjonijiet Ewropej kien hemm ħafna dibattitu fuq x'inija l-Unjoni Ewropea u xi fisser dan il-kunċett għaċ-ċittadini tagħna. L-Unjoni Ewropea mhijiex sempliċement kunċett, din hija l-verità, hija l-ikbar u l-ikbar proġett ekonomiku, soċjali, legali eh, tangibli illi għatrajna fil-żminiet tal-lum. Jekk wieħed jista' jimxi eh, minn pajjiż għall ieħor u jista' jħallas Eh, barra mill pajizu eh, bl-istess prezz li ħallas pajizu, li jista' wieħed jistudja f'pajjiż barrani. Dana huwa kollu possibbli grazzi għall-Unjoni Ewropea. Biex inkunu nistaw napprezzaw dawn l-opportunitajiet u dawn il-libertajiet, irridu nifmu minn fejn huma ġejjin. Aħna hemm bżonn nibqgħu niftakru fl-imoddi. Dawn il-kisbiet ma ġewx bħal manna mis-sema. Aħna kellna niġġieldu għalihom. Din is-sena aħna nikkommemoraw it-30 sena mill minn meta waqa il ħajt ta' Berlin u anki 70 e, e, sena kważi mill-pedament tal-Unjoni Ewropea. Din l-Unjoni Ewropea e, ġiet mibnija fuq l-irmiet ta' dak li ġara 80 sena ilu fil-gwerra u li fetaħ kapitolu uh, mudlam ta' storja Ewropea. Il-pat Molotov Ribbentrop il-Germania il Nazi u l-Unjoni Sovrea tal-1939 illi li definisha l-kontinent u, u, u il-kontinentana taħt il-reġimi totalitari, l-lum għanna libertajiet. Għanna l-libertà li nitkelmu, li niktbu, li niprotestaw, li insegwu kwalunkwe professjoni u ninejxu fejn rridu. U dawn id-drittijiet u libertajiet ġew motija l-inna eh, mill-padri ta' ġenerazzjoni illi għaddew minn żewġ gwerer katastrofiċi u batew il-konsegwenzi terribli tagħhom. Ma nix ninsew illi aħna illi neħxu u nikbru fl-Unjoni Ewropea kif nafu llum, aħna l-unika ġenerazzjoni li qatt ma kellha esperjenza ta' gwerra. Irridu nkomplu uh, niftakru dan u nonoraw il, eh, dawn il, eh, dawn l-isforzi eh, tal-predeċessuri tal tagħna, il-valuri ta' demokrazija u ma naqat noħduha forgrant, mat ma noħduha data. F'dawn il-snin eh, reċenti kien hemm ħafna problemi, ħafna kriżi li taw id-del tal-Europa, l-migrazzjoni, eh, il-krizi finanzjarja, dizinformazzjoni, il-Brexit, biex nsemmi xi ħut minn dawn il-kriżijiet il-ċittadini tagħna huma mħasbin u bir-raġun. Sfortunatament dawn l-isfidi jisiru pretest għal populisti u għal nazjonalisti li huma jgħidu u li billi aħna nalqu l bibin li nistgħu aħna nelbu dawn il-kriżi. E, xi ħsieb perikolus da jekk aħna fimna ħaġa mill-li modi kemm li moddi rib tagħna u dak il-bot huwa illi ma aħna nistaw biss naffaċċaw dawn il-kriżijiet b'fiduċja. L-Unjoni Ewropea ma tniċ mibnija fl-iżolament. Aħna kontra kontra huma eh, bazati fuq l-idea ta' eh, jissopraviva minnu iktar qawwi. Le, e bazata fuq is-solidarjetà, kooperazzjoni, naħdmu fl-imkien, naqsmu responsabilitajiet, li nieħdu kura ta' dawk li huma iktar dajfa, iktar vulnerabli fostna u barra minne, u dawn huma lezzjoniet li rridu talmu eh, illum specialment mill-passat, għax allura kħana ma niftakrux l-istoria inkunu għed nirriskjaw li nerġaw nirrepetu l-istess zbalji għal daqstant. Jekk kħana nżommu l-memoria tal-immoddi, eh, ikun mezz dan biex inkunu nistaw moru li lem il-passat u nibnu futur fl-imkien. U dan għandu għat matmandu jieġi għaspejjes ta' ta' pajjiż, ta' pajjiżna, tal-komunitajiet tagħna. Aħna nistgħu nkunu Ewropej u patrioti fl-istess ħin. U għal din ir-raġuni aħna irridu eh, niġildu biex nersqu lejn eh, l-oħrajn u namlu mod nittrasformaw id-diversità bħala opportunità. Irridu eh, inħarsu lejn l-sfidi u nappoġġaw u nsaħħu Eh, eh, eh, l-Unjoni Ewropea Komuni. U dan għandux biss jiġi mill-gvernijiet, aħna dan għandu jiġi mill-ċittadini rridu nagħtuhom is s-saxħaw biex anki huma jieħdu sem f'din. Il-Kummissjoni minn dejjem kienet fuq din fil-programm Europe for Citizens li tippromovi il-paċi, il-valuri tal-Unjoni Ewropea u l-benessri ta' kulħadd. Ġiet imwaqfa Eh, fl-2004 għall-ewwel darba bil-mira biex iċ-ċittadini jersqu dejjem iktar lejn Unjoni Ewropea. Toffri finanzjamenti għal proġetti u li fihom iċ-ċittadini kun jistgħu jirriflettu fuq li modi jipparteċipaw fil-formazzjoni tal-futur. Il-memorja hija waħda eh, mill-linji tal-programm eh, li nappoġġaw inizjattivi biex nirriflettu fuq il-kawżi ta' reġimi totalitarji u anki li nużaw punti ta' referiment fil istoria Ewropea. Li nqajmu l-kuxjenza ta' din il memoria tal istoria komuni u tal-valuri komuni tagħna hija ħaġa importanti. Daw l-proġetti inkoraġġixxu t-toleranza, il-komprensjoni komuni, il-dialogu interkulturali, il-rikonċiljazzjoni bħala mezz biex nibnu fuq il-passat. Eh, mittelf ċittadin jiġu involuti kull sena f'dawn il-proġetti. Fl-2019 kienem 45 proġetti ta' memoria ġew selezzjonati u ġew moti għalilom eh, ċifra totali ta' 3 miljoni. Eh, proġetti ta' soċjetà ċivili, portaċipazzjoni ċivili taħt il-reġimi eh, il eh, antisemitizmu, eh, antiġipsizmu, eh, intolleranza u fuq l-accettazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Jifakru anki eh, punti importanti eh, ta' bidla, per eżempju, trattati tal-1919 li li huma tmim tal-ewwel gwerra dinjija jew inkella xoa eh, proġett tal-2018. Grazzi għal dan il-proġett illum evolva ruħu f'netwerk veru eh, Ewropew fuq l-Olokaustu ġenoċidi oħrajn. Il-memorja fija eh, iktar minn 250.000 eh, vizitatur kull sena. L-essenza tal program tal tal u li e, nikkomunikaw ma' ċittadini. Kull sena f'April taħt l auspici tijaj għandna l-avveniment e, illi l-istorja tiddefinixxi l-futur. Partecipanti eh, numerużi kienu prezenti mill-pubbliku, mill-autoritajiet fil-imkien mal-kollegi Jurova, aħna niddebattu fl-imkien e, ta' proġetti li huma kruċali għal ċittadini biex ikunu jistgħu eh, jimpenjaw ruħom fl europa Waħda minnhom hija l-importanza tal-memorji fl-Unjoni Ewropea. Xi pajjiżi infatti għaddew minn esperjenzi speċifiċi ta' kolonializmu jew ta' reġimi totalitari. Waqt illi E u għafat li memx verità wahda fl-esperienza ta' individwu jew ta' komunità Il-kwistjoni hija kif nistgħu aħna nirrikonċiljaw il-memorji differenti, kif nistgħu nibnu fuq din id-diversità u namluha opportunità biex insaħħu l-Unjoni Ewropea. Jien għandi fiduċja illi, illi napoġġaw il-membri se tkun dejjem priorità l kompessjoni il-Komissjoni. F'Mejju tal-2018 il-Komissjoni proponit strument ġdid, uh, Justice, Lives and Values, u font ġdid. U dan se jinkludi l-programm ta' ġustizzja u e, għal-ċittadini il-programm e, ta' Rights, Equalities and Values biex inkomplu nappoġġaw id-dinja tal-memorji. Il-programm il-ġdid se jiftaħ eh, eh, programm anki għal Europe for Citizens. Se anki l-potenzjal biex nipromovu id-drittijiet tal bnidem fej l-Unjoni Ewropea u l-valuri wkoll biex billi nħeġġu l-impenn ta' ċittadini kollha fil-aspetti kollha tal-ħajja tagħhom u tippermettihom bekk jikkooperaw fil-kostruzzjoni ta' Unjoni dejjem iktar viċina. Aħna il-Kommissjoni u jien personalment dejjem impenjati għal komunità ta' valuri u ta' eh, responsabilità storika. Dan huwa mod biex il-ċittadini Ewropej, leaders u l-politiċi għal-futur għal-futur komuni tagħna. Grazzi kollegi tal-attenzjoni inħares l qudiem issa għal din id-diskussjoni interessanti li niprevedi. Grazzi, grazzi kommissarju. So kollegin juknen. Eżis, kollegi nibdew id-dibattitu billi nagħti il mikrofonu lill-Onorevoli Juknevicene fisem il-PPE. Sinjura President, ser nitkellem bil-Litwen. Il-pat bil-dik il-segret permetta l-komunisti li jaqsmu l-Europa. Dan wassalna għattini gwerra dinjija, gwerra li waslet għal ħafna sofferenzi, il-Holocaust, deportazzjoni jiena twelid fil-Litwanja okkupata dak iż-żmien qatt ma ħsibt li xi darba ser inkun hawnhekk bħala membru ta' dan il-Parlament l-istorja personali tiegħi turi illi t tkabbir tal-Unjoni Ewropea u ta' u permezz tan-NATO wkoll dan irnexxielu iwassal biex inneħħi l linji li naqqax il pat Vindrov dan il fatt però għadna t-naraw Kremlin għadu qed iżżomm l-Ukrajina, l-Moldova u l-Ġorġja taħt l-influenza tagħhom. Ir-Russja qed eh, tkompli twettaq dan il-patt, dan l-Stalinizmu, ħafna gideb, l-Ewropa għaddejja gwerra ta' informazzjoni l-Unjoni Ewropea twildet wara t traġedja tat-tieni gwerra dinjija u għalhekk meta qed nitkellmu dwar il-kommemorazzjoni Ewropea qed mhux qed nitkellmu dwar il-passat imma dwar il-futur biex niżguraw li ma nirrepetux il-passat u niżguraw li dan qatt ma jerġa' jiġri. Grazzi tassew l-Onorevoli Blinkeviċute fisem eh, soċjalisti. Grazzi tassew, Sinjura President. Ministru, Komissarju, kollegi, il-kommemorazzjoni storika hija l bazi għal ehm, għal għal mentalità Ewropea aħna ma' udin billi bdejn l-istorja. L-istorja li kienet mimlija bidmija b'ħafna vittmi. Rajna komunisti, faċċisti, nazzisti, rajna okkupazzjoni f'bosta pajjiżi li dejjem ippruvat taħsel u telimina l-istorja tagħhom. Jiena kont f'pajjiż fejn kien hemm ħafna okkupazzjoni forzata, deportazzjoni, gulags Siberjani u ħafna sofferenza. Din m'għandix tkun xi ħaġa aħna nkunu kontrija biss u daqshekk, ma nistgħux nigglorifikaw il-reġimi faxxisti u komunisti ma nix nippermettu li ċittadini tagħna jilleġittimizzaw l-reati ta' dawn ir-reġimi għandna nirrifjutaw kwalunkwe propaganda u kwalunkwe tolleranza eh, ta' din it-tip ta' mibeda. Il-jum Ewropew għal kommemoranza għandu jkun iktar viżibbli biex aħna nkunu nistgħu nfakru lilna nfusna il-prezz li ħallasna għad-demokrazija u għall-ħelsien aħna jekk eh, nżommu ma' udin se nkunu nistgħu ngħaddu din l-istorja l-ġenerazzjonijiet li jmiss dan huwa prezz importanti ħafna għal ħelsin u l-paċi. Grazzi tas-sew l-Onorevoli Simeċka għal Renew. Grazzi tas-sew President u grazzi lill-Kummissarju memx futur għall ewropa jekk ma nftakrux u ma nżommux f'moħħna l-aktar żmien diffiċli dawn il-protokolls u il- dan qed uh, dan wassal għall aktar reġimi totalitarju oppressivi fl-istorja tagħna. Ma nistgħux ninsew il-vitmi u ma nistawx ninsew illi dan kien riżultat tal-Ewropa tal-1939 li din is-sovranità maqsuma imbniet biex niġġieldu l-atroċitajiet totalitarji minħabba il-tiranni li jippruvaw jieħdu sata kollha f'idejhom. U dan imur kontra l-identità tagħna. Aħna ċittadini Ewropej, l-Unjoni Ewropea hija l-unika entità politika li tiddefinixxi ruħha mhux abbażi ta' kulturi kontra kulturi oħrajn jew partiti oħrajn imma kontra l-istorja traġika tagħha. L-esperjenzi ta' dan it-totalitarjaniżmu jaqsmu ħassati membri qodma u ġodda u dan jagħti punt ta' referenza kruċjali Eh, minkejja l izmen tal-gwerra birda wkoll u għalhekk dan il-jum huwa importanti għas solidarita Ewropea u dan huwa l messaġġ ta' din id-dekjarazzjoni ta' dan ir-riżoluzzjoni se nadottaw għada li hija ta' kommemorazzjoni u ta' viġilanza biex ma jerġgħux jiġu lura id-dimonji tal-passat għax qed naraw żieda fi ksenofobija u razziżmu fis-soċjetajiet tagħna, anke l-antisemitiżmu u anke li jaħlu minoranzi u oħrajn. Jara li responsabilità tagħna li nipproteġu il-tolleranza, id-demokrazija il tolleranza id demokrazija tal inqas brispett lejn il-vitmi li qed naraw illum. Grazzi tassew, kollegi, l-Onorevoli Rope jekk jogħġbok għal partit ambjentalista. Grazzi tassew, President, Kummissarju, Ministri, kollegi. Qatt iktar. Dan huma l-kliem li rridu nżommu f'maħna meta nitkellmu fil-23 ta' Wissu tal-1939 meta ġie iffirmat il-Molotov-Ribbentrop il-Patt Molotov-Ribbentrop. Din l-ideoloġija waslet għal ħafna deportazzjoni u ħafna sofferenza għal ħafna stati membri dan kien ifisser li ġew okkupati pajjiżi anke għal snin twal jekk ma rridux li l-istorja tirrepeti ruha, mhux biss ridu nħarsu il-passat imma għandna wkoll nagħmlu l-almu kollu tagħna biex niżguraw li r-rida ħielsa tal-persuni ma tkunx qed tiġi ma tkunx taħt oppressjoni, neħtieġu din l-istabilità, nisperaw li dan ikun il-każ ukoll fil-futur. Il-paċi waslet anke għal minħabba kooperazzjoni u minħabba parteċipazzjoni ta' kull stat membru fit-teħid ta' deċiżjonijiet. Il-pat Molotov-Ribbentrop għat mandu jerġa' jiġi ripetut jekk jib nibqaw, jekk nibqaw nieħdu deċiżjonijiet b'mod kollettiv u mhux jittieħdu deċiżjonijiet eh, minn wara l-kwinti f'komitati segreti. Irridu nipproteġu l benessri tal-Unjoni mhux biss dik ta' xi uħud. Irridu nevitaw li jkollna nazzjonaliżmu u l-idea li Insommu l-ordni pubblika b'dan il-mod, grazzi ta' sew l-onorevoli Lebreton. Jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Sunjura President. Fi-23 ta' Wisnu tal-1939 il ġermania nazista u il sovjetiċi firmaw il-Pat Molotov Ribbentrop li t tieni gwerra dinjija. M'għandniex ninsew reati mwetqa minn dawn iż-żewġ reġimi. Din il-kommemorazzjoni hija importanti ħafna għaliex dan kien din kienet iż-żerrija ta' kollox. Irridu niżguraw li dawn il-problemi qatt ma jirġgħu jirrepeturuhom fil-futur. Il-Parlament Ewropew m'għandux jistrumentalizza dawn l-attikki fuq ir-Russja llum, ir-Russja issa mill-1991 ma diġ sovjetika ma nix nawa bħala għadu din hija tentazzjoni oħra li qed naraw li norbtu il-nazzisti tal-bieraħ mal-populisti tal-lum. Qed naraw illi dawn il-persuni qegħdin jirataw din ix-xejra minħabba li jitkellmu dwar l-immigrazzjoni. Aħna ser nappoġġaw il dawk li jġildu l-immigrazzjoni tal-massa, speċjalment f'ċertu kwistjonijiet eh, minħabba dak li qed jitqassam ukoll fl-iskejjel Franċiżi. Grazzi tassew l-Onorevoli Fotiga. Ta' zamsu. Grazzi tassew, President l-għan tad dibattitu tal-lum u ta' din ir-riżoluzzjoni qed issir minħabba 80 anniversarju tal-Patt Molotov-Ribbentrop li ġie konkluż bejn il-Ġermanja Nazzista u r-Russja Sovjetika. Dan ġie konkluż dan il-patt u kellna wkoll kommemorazzjoni fil-belt ta' Vilnius anke wara suġġeriment tal-eks eh, Prim Ministru tagħna u aħna qbilna eh, fuq eh, abbozz ta' riżoluzzjoni dan qed jibgħat messaġġ ta' tama għalina lkoll. Nittamaw li l-Ewropa tkun kapaċi ikollha memorja kollettiva biex niftakru fil-vittmi kollha ta' dawn is-sistemi totalitarju ta' dan eh, dawn id-dittaturi. Għanna wkoll inselmu l-eroj illi kienu li ġildu lil dawn ir-reġimi atroċi fl-Ewropa ċentrali u tal-Lvant. Dawn huma dawk il-persuni li ġġieldu żewġ reġimi f'daqqa. U fid-dawl ta' dawn il-fatti aħna nixtiequ nitolbu li fit-25 ta' Mejju jkollna ġurnata eh, ta' kommemorazzjoni. Grazzi sew, l-onorevoli Hjor Hugh għal minuta u nofs jekk jogħġbok għall grupp GUE NGL. President, wara dak li smajna llum naħseb illi rridu nħarsu lejn id-direzzjoni li qed tittieħed issa id-direzzjoni anke tal-istorja. Il-komunisti Griegi kienu dawk illi taw kontribut għall ħelsnien tagħna. Huma dawk illi iġġieldu l-għadu. Il-fatt huwa illi l-armata sovjetika tat il-kontribut tagħha Kieku maħni xedin bil-qeda u illum, miljoni ta' komunisti tilfu ħajjithom biex aħna issa qegħdin ngħixu fil-libertà. U issa qegħdin nippruvaw nitfaw din il- dan is-sentiment fuq il-komunisti, is-sentiment ta' dieqa u dispjaċir. Meta dawn il-persuni umu u jiġġieldu jġildu dawn il-reġimi. Qed naraw il-Mediterran issa spiċċa ċimiterju u ħafna beza ta' gwerra li qed jaffettwa pajjiżi bħal iran U minflok qegħdin nadottaw baġit li jgħat jitfa' aktar fondi fil-qasam militari fl-Unjoni Ewropea il-komunisti iġġieldu n-nazisti u l-faxxisti u qegħdin jippermettulna li ngħixu fil-ħelsin li qed ngħixu fih illum. Grazzi, issa l-Onorevoli Radaċovski, membru mux għal-membru mhux affiljati. Vaġini prijatelja, I will speak Slovak because I am Slovak. Mela, sa nitkellem bl-Slovak. Importanti li jkollna kuxjenza storika l-Ewropa rridu nħarsu l-affarijiet b'mod oġġettiv. Ħafna persuni semmew il-pat Molotov-Ribbentrop tal-1939. Issa, mid-29 u 30 ta' settembru tal-istess sena kien hemm il-patt ta' Munich fejn Franza laħqu ftehim ma' Hitler u bijaw il-pajjiżi eh, l ċekoslovakja u wara dan il ftejim imbagħad eh, għamet il-gwerra it-tieni gwerra dinjija għaliex kien hemm eh, l-okkupazzjoni tal-punent tal-, -punent tal tal-Polonja u anke tal-Ġermanja u ċ-Ċekoslovakkja dan wara l-fejm li ntlaħaq ma' Hitler. Imma ma rridux noqogħdu nidħlu fid-dettalji tal-istorja għax niftħu il-kaxxa ta' Pandora. Aħna aħna gburin bis-Slovakki u ma rridux li jkollna kampanja ta' disinformazzjoni ta' informazzjoni ħażina. Aħna rridu Għan mandux għalfejn ukollna niġġieldu li din l-informazzjoni ħażina, ċittadini tagħna huma għaqlin ħafna mhux lakemm ser jaqgħu għal informazzjoni ħażina mill-Istati Uniti jew miċ-Ċina. M'għandniex nibdlu l-istorja u kulħadd kien l-għadu tagħna u r-Russja u l-bqija tad-dinja. Għaliex hekk inkun qegħdin nivvelenaw l-Unjoni Ewropea. semmew 6 miljon ludi telef ħajtu Slovakki u kol u anke mwit f'bliet bħal Dresden u oħrajn. Iridu nejnu l-xulxin, iridu nġildu l-għadu tagħna billi nkunu ħbib miegħu. Grazzi l-Onorevoli Galler. Grazzi tassew. President, kollegi. Dawn l-avvenimenti storiċi li affettwaw ġenerazzjonijiet preċedenti il-pat Molotov-Ribbentrop kella dawn iż-żewġ eh, reġimi li faslu l-frontieri Ewropej għas kapitu total bija tal-Ewropa. Il-Polonja ġiet kellha invażjoni mill nazisti u kien hemm l-involviment tar-Russja Sovjetika wkoll. U dan temm il-paċi fl-Ewropa. Ir-rikostruzzjoni tal-Ewropa kienet iffokata mbagħad biss fuq parti waħda biss tal-Ewropa. Irridu narfu li l-Unjoni Ewropea l-lum ġurnata huwa post huwa ħafna ikbar issa u kellna tkabbir ta' suċċess. U ħadd m'għandu issa jibża mill-Ġermanja issa għal xi parti minn NATO u mill-Unjoni Ewropea. U Irridu wkoll infakru li l-ġenerazzjoni tal-lum m'għandix tkun iktar beżana f'ċertu partijiet tal-Ewropa, dik mhix xi ħaġa li saret minnhom għal għada. Irridu nżommu f'moħħna minn fejn tlaqna u kif wasalna fejn wasalna biex nżommu ma' qudin u nħarsu lejn il-futur. Grazzi tassew l-Onorevoli Galler, l-Onorevoli Mixer. Uh, thank you, Madam Chair. Earlier this month we Aktar kmin dan ix-xahar aħna fakkarna 80 anniversarju ta' bidu tat-tieni gwerra dinjija importanti li ma ninsewx il-miljuni li tilfu ħajjithom f'din it-traġedja u niftakru lil dawk illi ġieldu nazisti. Tajjeb li niftakru wkoll li kien il-patt li jiġi firmat ġimgħa qabel mill ġermani Nazzista u mir-Russja Sovjetika li permetta lil ġermanija tinvadi l polonja u pajjiżi oħra. Importanti niftakru illi sitt snin wara meta waqaf il-ġlied e, il-kontinent tagħna ċorta baqa' jbati taħt reġimi awtoritarji għal 50 sena oħra. Jekk ninsew il-kapitli mdalma tal-istorja tagħna jew nkunu selettivi, nkunu vulnerabbli għal żieda tal-awtoritarjanizmu. Dawn tadid jistgħu jiġu minn tentattivi illegali jintervjenu fil-proċess demokratiku tagħna jistgħu jiġu minn ġewwa wkoll minħamma minħabba politiċi estremisti li jipromovu ċertu ideoloġiji. Aħna rridu nevitaw l-iżbalji tal-passat nipproteġu idejat u valuri Ewropej. Vielen Dank. Es folgt Herr Kollege Görens, eine Minute merci, Madame la Presidente. Grazie ħafna, Sir Gorens. Importanti illi nfakru l-istorja tal-Ewropa, ħabba l-futur tal-Ewropa, min abbozza din ir rezoluzzjoni mill biċċa xogħol tajba Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-fatt li aħna nitalmu minn affarijiet li jaffettwawna ħafna fis-seklu 20. Dan hija tisir biex aħna naġixxu. Naġixxu biex ikollna fatti li ma tistax tmerihom, dawn huma fatti li tista' tarhom fl-istorja, l-istorja hija importanti. Irridu nimxu milli nfakru u nimxu iktar għal li narfu x'inhi l-istorja. U għalhekk jiena ħanġa' nirrepeti l-istess ħaġa li qed kemm il-darba meta ħajkonna traduzzjoni tal-Atti ta' Nuremberg fil-lingwi Ewropej kollha għaliex naħseb hekk kieku jgħinna biex aħna nagħmlu dan it-tarif eh, fil-kurrikulu tal-iskejjel tagħna u noħolqu kuxjenza illi ta' affarijiet li ġaw ġraw fil-passat tagħna. Grazzi ħafna l-onorevoli li jmiss minuta Grazzi ħafna. Kif nistgħu aħna nibnu futur komuni jekk aħna ma niftakrux fil-passat komuni ħadd huwa immuni kulħadd jista' Eh, jinsa jew inkella kull f'pajjiżi pereżempju xi kultant ishom jinsew il-passat tagħna ma nistgħux eh, aħna ma nfakkrux il-vittmi eh, minn minoranzi Pero jiena minn Berlin u għalhekk tajjeb illi anka insemmu il dak li ġara fil-vant tal-Ġermanja xi ħaġa illi Jiena nħoss li hija importanti ħafna, importanti li aħna eh, nitkellmu dwara li żgħażagħ li nwaslu ilhom fl-iskejjel eh, fuq l-internet u nerġgħu inqajmu kuxjenza ta' din l-istorja, però rridu nagħmlu iktar minn dan, rridu nisimgħu iktar u anke il tħassib tal-pajjiżi tal vant Iva, pajjiżi ta' problemi ta' sigurtà u anka minħabba l-istorja traġika tagħhom, però rridu illi aħna fil-verità ikonna politika eh, barranija waħda u li tkun anka risposta adattata fid-dawl tal-istorja traġika tagħhom. Grazzi ħafna. Issur Kra għal minuta. Meine Damen und Das Problem dieser Erinnerungskulturpapiere ist immer Grazzi ħafna. Il-problema b'dan id-dokument hija li aħna qegħdin inħarsu lejn l-aspett negattiv tal-istorja Ewropea xi ħaġa li hemm bżonn issir, però naħseb li mhijiex oġġettiva il-ħaġa meta aħna nħarsu aħna nitkellmu biss fuq ir-rinaxximent kristjan ma nistgħux sempliċement nitkellmu f'mod negattiv dwar dak li huwa l-identità tagħna. Irridu inħarsu lejn il-bażi kulturali ta' dan kollu. Dawn in nies fi żmien it-teddid komunist. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-identità ta' reġjun u anke ta' kontinent. Din hija xi ħaġa pożittiva wkoll pal-lezzjonijiet li nistgħu nitalmu mill-futur iridu nħarsu lejn kollox fit-totalità tiegħu għaliex inkella huwa sempliċement proċess ta' kważi jisak qiegħed l-iskola. U jekk ma nagħmlux dan ma naħsibx li d-dokument qiegħed jilħaq il-mira tiegħu. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Thomas għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena xtaqt nitkellem dwar il-komuniżmu, l-faxxiżmu u anke n-naziżmu. Però ma nistax noqgħod sikta meta nisma li aħna l-unika ġenerazzjoni li ma sperjanzajniex il-gwerra. Infakkarkom illi fil-91 il-Kroazja ma kinitx parti mill-Unjoni Ewropea, però kienet parti mill-Ewropa. U inweġġa meta intom tinsew l-aggressjoni tas Serbja kontra l-Kroazja, id-difiża tal-libertà tagħna waslet għal iktar minn 8000 eh, mewt ta' persuna, ħafna nies ċivili, nisa u anka tfal. U anka ma nistawx ninsew il-miljuni ta', ta danni li aħna sofrejna. Aħna pajjiż żgħir ta' 4.3 miljun persuna u għalhekk dawn id-danni huma kbar ħafna. Jiena stennejt li se semmuha din il-gwerra imposta fuq il-pajjiż tagħna fil-91 però ma miltuħx. Komm als nächstes in der Aussprache zu Frau Kollegin Rego, eine Minute. Is-Sinjora Rego għal minuta. Grazzi ħafna jina ġejja minn nofsinhar mill tini li l-ikbar it-tieni l-ikbar pajjiż fid-dinja li għandu eh, oqbra komunali. U f'pajjiżi hemm anke ismijiet ta' toro li ifakru dan kollu jiena nixtieq infakkarkom illi hawnhekk qegħdin Maħna hawnhekk mhux qegħdin nitkellmu biss anka mhux qed nitkellmu fuq dak li ġara fi Spanja, mhux qed hekk irridu Irridu nfakru l-ġlieda li kien hemm fi Spanja biex jitwaqqaf anke l fasċizmu f'dan il-pajjiż. Irridu nitolbu għal direttiva ta', ta, ta tifkira anke l-ġlieda kontra l fasċizmu importanti ħafna dan il-punt fl-Ewropa tagħna tal-lum għaliex hawnhekk qegħdin niġu affettwati anke mill-faxxiżmu ma nistgħux ninsew il dawk in-nies li taw ħajjithom fi ġrida kontra l-faxxiżmu. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Nikolaw Alavano sal minuta u nofs. Ni Grazzi ħafna, Sinjura President, id-debattitu tal-lum kif forsi qed jinduna kulħadd, mhux qed nitkellmu biss fuq tifkiriet jew inkella fuq il-futur hawnhekk isna qegħdin eh, f'delirju kontra il-komuniżmu. Il-komunisti kollha ħżiena, kattivi, iridu jiġu rtirati u ma jkunux f'awtorità li inkella nibdew nwaħlu fin-nies hawnhekk għandna aġenda moħbija qegħdin nistaħbew wara dan il-moviment biex aħna inwaqfu s-simboli u anke l-Partiti Komunisti. Oppressjoni illi qed tibqa' għaddejja kontra l-komunisti kullimkien din tista' tara dawn ir-reżoluzzjonijiet huma għodda għal min qiegħed imexxi din l-aġenda anke fil-Baltiku illi qiegħed jipprova ixerred dan il-velenu. L-Unjoni Sovjetika kontribwit ħafna fil-ġlida kontra l-faxxiżmu u dan irridu infakruh, irridu nfakru l dawn il-vitmi ta' il-vitmi li mietu fil-ġlida kontra l-faxxiżmu. Ma nistawx nakkużawhom li huma sempliċiment nies li kollaboraw man-Nazis man nazisti għaliex il-komunisti kellhom rwol importanti wkoll u l-istorja tinkiteb min nies u e, n-nies ma tistax tiddefinihom b'reżoluzzjoni li għandha aġenda kontra l-komuniżmu. Grazzi ħafna Sur Sikorski. Grazzi ħafna, Sinjura President, dan id-dibattitu juri għalfejn verament hemm bżonna din ir-reżoluzzjoni. Il-kollegi estremi mill-xellu qed jgħidu li il-komunisti erdu lin nazzisti però ma kienu alleati għal, għal sentejn sħaħ man nazisti u li kienu anka responsabbli għal mewt ta' 100 miljun ċittadin tagħhom stess. Il-kollegi minn Franza qalu li r-Russja l il-ġurnata inqatat mill-wirt tal-Unjoni Sovjetika, però dan mhux veru. Rajna riċentement illi r russja mhux qiegħda tara f'dan il-ftehim illi sar mal-Ġermanja snin ilu. l-uffiċjal l-uffiċjal Pollak illi semmit il-kollega Fottiga iva naħseb huwa kandidat tajjeb biex ikun xi ħadd illi ifakkar din il-ġurnata għaliex minflok huwa ingħata xi forma ta' rikonoxximent huwa inqatel mill-awtoritajiet sovjetiċi f'ġuri mhux ġust li kien farsa u għalhekk jiena nappoġġja din ir-riżoluzzjoni. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Revert għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. biex aħna ngħaddu dan l-għarfien il-ġenerazzjoni żagħżugħa u nħarsu lejn futur irridu naħsbu f'dak li ġara lbieraħ il-gwerer illi erdu lill-ewropa eh, u anke d-diviżjoni tal-ewropa permezz tal-purtira tal-azzar mhm. tal-ħadid anzi erinnern ist aber nur dann. Għaliex jekk ma nagħmlux dan ma nkunux nistgħu nifmu eh, l-identità tagħna aħna ma nħarsux il-wirt kulturali tagħna. Eh, hemm tajjeb li aħna nħarsu lejn dak li ġara fil-verità sabiex aħna jkollna din il-kultura ta' tifkira fl-iskejjel u anke fl-edukazzjoni. Hemm bżonn dan kollu mingħajr politika tal-edukazzjoni dan ma jistax jaħdem dan it-tnaqqis eh, jgħidu storja oħra u għalhekk mhux tajjeb illi eh, l-Kummissjoni il l-ġdida m'għandix eh, l-edukazzjoni u l-kultura taħt it-titli tagħha Jiena nixtieq li kieku din il-ħaġa tinbidel u nixtieq li kieku din il-Kummissjoni tindirizza dawn il-loqsma ta' politika aħjar. Din il-ħaġa m'għandix titħalla fidlam għaliex mingħajr l-arfin tagħna tal-istorja ma nistgħu nfakru xejn. Grazzi. Eh, signora Pagazura Tuntua imma mhix edawnek il-kollega Franz Minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjuri. Fl-ewwel ta' Settembru tal-1939 probabbilment bdiet beda l-iktar żmien ikraħ għall-Ewropa fejn seħħin l-Holocaust, fejn inqatlu Lut, persuni Roma, omosessuali li inqatlu minn Nazi u f'dan il mument il-reġim soċjalist qatel miljuni ta' persuni u dan ma rridux ninsew